Il-rapport se jiġi adottat għada u għabbażi ta' dan il-rapport se nkun possibli li nibnu bażi solida, bażi Ewropea sabiex nħarsu l-ċittadini tagħna. Grazzi ħafna Sinjura Ferreira, issa wasalna fit tmim id-dibattitu konġunt tagħna il-votazzjoni se seħ għada. Warna f'senari ġifiri. wara sessjoni ta' filgħodu. Issa l-punt li jmiss fuq l agenda tagħna il-mistoqsijiet orali l-Komissjoni dwar il-Faċilità Ewropea l-Istabilità Finanzjarja u l-Mekanizmu Ewropew ta' Stabilizzazzjoni Finanzjarja u Azzjonijiet Futuri. La lista de partecipanti. Il-lista ta' mesejhu sem u senati għal ħames minuti il-mikrofonu għas-Senjura Grazie. Eh, l-espressjoni the devil is in the details bl-Inglis hija skuża kbira ħafna drabi biex eh, ma nirrealizzawx illi meta nagħmlu follow-up fil-fatt eh, morru konkla konklużjonijiet jew huma aktar importanti mir-regoli. għanna bżon ta' assunzjonijiet inkredibli, pero anki riżultati. Jina ktar kmini li Eh, eh, għadna li eh, domna wis biex noħorġu għal salvazzjoni tal-kwistjoni tal-Grigi. Aħna fil-fat edin analizzaw id-detalji, u rridu iktar dettalji dejjem. Fil-11 ta' Mejju twaqqaf il-Mekkanizmu Ewropew u dana tant dam biex jati Eh, biex jagħti r-riżultati tiegħu, eh, tantu veru illi fis-7 ta' Ġunju mbagħad ħloqna il-Faċilità Ewropea tal stabilita Finanzjarja. Eh, kien ikun aħjar kieku forsi ħadu aktar bil motu kienu jonfqu anke iktar inqas. Issa hemm effetti ta' dawn l-istrumenti ġodda kemm għal budget tal-Unjoni Ewropea u anki għas-self minn istruzzjonijiet oħrajn bħall-IB. Se tkun taħsara jekk sej kunem bailout tal-banek li għandhom eh, sovereign debt u jgħatu flus lill-SMEs. Allora nixtieq nkun naf x'inhu l-pjanijiet biex wieħed inaqqas itaffi dan l-effett meta wieħed iskemm importanti l kupru u l-SMI se jkunu fuq quddiem. Issa fuq il- il-vejkolu speċjali fl-interess tal-Solidarjetà Ewropea dawk il-pajjiżi li mhumiex fil-Eurozona imma jixtiequ jidħlu fil-mekkaniżmu ta' stabilizzazzjoni għandu jkollhom il-possibilità jidħlu tista' tikkonferma antik il-regoli tal-IS eh, vibi eh, se jitbidlu aħna nixtieq nkunu iktar nafu iktar fuq dan il-vejkolu u anki il- il-raġunijiet il li twaqqaf kien hemm kwistjonijiet oħrajn, koordinazzjoni per eżempju bejn il-Fond ta' Stabilizzazzjoni u l-IMF se jkun hemm allokazzjoni fuq 2 to 1, bażi 2 to 1 fuq it-talba u x'relazzjoni hemm bejn il-rati ta' interessi rispettivi. L-Unjon Europea u l-IMF se jimxu pari passu jew se jkunu is-self biss tal-IMF li benefikaw mill-esklużjoni fir-ristrutturazzjoni tal-obbligazzjonijiet ta' titoli. Eh, fu jew forsi l-IMF għanda tati eh, eh salvazzjoni jew l-kontrarju. L-SPV attiva essa jew se nużaw il-mekkanizmu tal-budget tal-Unjoni Ewropea. Unbat nishtiq nitkellem anki fuq l-Eurobonds. Hemm kwistjoni fondamentali hawnhekk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 probond b'interess komuni, allora u għed mill-inċentivi l-iktar importanti għad disciplina eh, ta' fiskali, ġifiri il-setat ta' ta' swiq se jintilfu, dawn mhux popolari jissa. Eh, eh, kienu reqdin pal meta kienem pajizi pajjiżi oħrajn li kienu qegħdin jabużaw, pero hemm riski oħrajn fu il-rata zero fuq il-direttiva tal-kapital, kieku ma kienu xem il-banek kienu kienu jkunu bħal bombi u, u l mizuri fiskali kienu jgħatu iktar pozizjoni tal-istati tal-nazzjonijiet u l-mekanizmu tal-istabilità u anki l-stress test kien ikun ħafna inqas ta' stress. Bħala parti mill-governanza ekonomika, eh, demnu ma' kwestjonijiet li rridu nirsollu fi żmien twilum u najtien automatiku u mux bħala proċedura politika tal-deficit eh, eċessif li tneħħi il-riskju tal-zero rate. Pero nek kena l-possibilità illi E, dik li kienet problema nużawa bħala eh, strument importanti għal futur. Jena kontent li l-Kommissjoni qed tindika l-intenzjoni tagħha biex tinvolvi l-Parlament fil-governanza ekonomika u fil-proċeduri ta' um, sorveljanza u leġislazzjoni uh, futura. U aħna il-Komitat tagħna huwa kuntenti li jkun jista' jieħu sem f'dan f'din l-inizjattiva. Issa, naddu il-mikrofonu il komissjoni Komissarju Barnier. Grazzi, rispondi anche fissem il collega Oli Ren, illi forsi fl risposta tiegħu kien ħaftit minn min ħin tiegħi Xarbos kelmet fuq l-anġli, ma nafx hekk hemmx ħafna minnhom meta nitkellmu fuq servizzi finanzjarji, però dak li xtieq ngħid lis-Sinjura Bowles illi huwa veru li eh, the devil is in the details. Ah, jiena se niprofa nirrispondi b'mod iktar preċis għal mistoqsija. Fuq eh, xinija s-somma f'dan l-istrument ta' eh, stabilizzazzjoni u xinu ċifri massimi. Fil-konklużjoni ta' eh, Europon hemm 60 biljun ta' euro għall-istabilità finanzjarja. Però fl-artiklu 2 tar regolament 407 tal-2010 tal kursil hemm limitu għal massima tal-own resources, għal dastant il-possibilitajiet għal budget tal-Unjoni Ewropea huma jiġu limitati bekk. U jwaslu għal 23% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea. U dan jfisser illi il-massimu tal-qafas finanzjarju ta' ħafna snin flimkien ma' servizzi tal-dejn eh, tal-pregaranzija mandiġ tkun iktar mill-1.23% tal-GDP eh, f'sena preċiża tal-budget. Din hija preċiżazzjoni li xtaq jagħmel il-Kummissarju Ren. It-tieni e mistoqsija, l-Kommissjoni stamel evaluazzjoni ta' impatt fal dawn iż-żewġ strumenti mela. Fuq il-Mekanizmi Ewropej ta' Stabilizzazzjoni, il kummissjoni għandha l-obbligu fi sitt xhur mill-bidu ta' dan il-mekkanizmu u anki kull sitxur wara illi jammel rapport fuq it-ħaddim ta' dan il-mekkanizmu. Il tiġi trasmessa l komitat Ekonomiku Finanzjarju u anki lill kunsell Ekofin. U dan il-mekkanizmu hija struttura intergovernativa. L-istrument Ewropew però hija eh, strument intergovernativa li ma tiddependix minn dan it-tip ta' kontroll. X'impatt se jkollu fuq il-kapaċità eh, finanzjarji għal Banka Ewropea. Il-Fond Ewropew għall istabilità finanzjarji mhux se jkollu impatt dirett fuq l-attivitajiet ta' finanzjament tal-Banka eh, Ċentrali Ewropew. Dina ħad kompli tagħmel il-ġestjoni tal-likwidità, se tkompli tagħmel appoġġ loġistiku u back office sa ċerti limiti. U u se tieħu eh, self u mhux se tagħti self għal dan l-istrument ta' stabilità finanzjarja. Mistaqsija oħra, eh, meta ħad toħroġ proposta leġislativa fuq dak li għandu xaqsam mal-ġestjoni tal-krizi eh, fuq dak li għandu xaqsam mal-sovereign debt. Il-Kummissjoni era taħdem fuq proposti flimkien mal-gruppi ta' ħidma Eh, illi huma taħt il-presidenza ta' Fanna Rompoy. Però għadna ma għadu ma għazlu xini għal-bazi legali. Eh, Ir-rwol tal-parlament x'se jkun il-parlament se jiġi informat fuq kull evoluzzjoni eh, fuq il-proċeduri kollha. U il-natura legali tal-parteċipazzjoni tal-parlament se tiddependi mill-bazi legali li għana se nażlu għal din il-proposta fuq il-mistoqsija li jmiss x'tip ta' koordinazzjoni mal-IMF se id-deċiżjonijiet se jittieħdu eh, flimkien mal-IMF meta eh, se jkun hemm pakett komuni li rigwarda il-mekanizmu Ewropew ta' stabilizzazzjoni u dak tal-IMF. Mistoqsija oħra, kif inti kont qed kif se nirrispondu għal ħtiġijiet eventwali ta' pajjiżi li mhumiex membri tal-Eurozona. Bene, dawk eh, l-istati li mhumiex fil-Eurozona jistgħu jitolbu il-leġizlazzjoni eżistenti fuq dak li għandu xjaqsam eh, mal-budget. E Lajnuna massima li tista' tiġi motija eh, zidnieh mill-25 għal 50 biljun euro eh, u daw ġew infatti motija lil bħala dejn bħala self għall-Ungerija, Litwanja u, u dawn huma iktar favorevoli minn dawk li huma previsti mill-mekanizmu eh, finanzjarju minn tal-istabilità finanzjarja. L-aħħar mistoqsija użajna l-artikolu 122 ħama bażi ta' dan il-mekanizmu Ewropew ta' stabilizzazzjoni għaliex il-Kummissjoni u l-Kunsill ħadmu f'sitwazzjoni ta' urġenza meta wieħed isil li ċerti stati membri kienu medda minn diffikultajiet gbar ħafna mħabba avvenimenti eccezjonali li ma kienux taħt il-kontroll tagħhom. Il-Kummissjoni u l daqstant kienu taħt pressjoni kbira ħafna tal-swieq finanzjari kellhom jagħtu reazzjoni malajr biex ikunu jistgħu iħarsu l-euro. U kien diffiċli li jagħmlu konċiljazzjoni bejn dan din l-intervenzjoni eh, um, u eh, kien impossibbli li konvolġu li jagħmlu jinvolvu l-Parlament kien hemm sitwazzjoni simili fl-2009 eh, meta eh, il-Kunsil talab il-Kummissjoni jagħmel regolament fu eh, dan a eh, ta' artikolu tal-istess artikolu 122. 2 Nittama illi rispondej bl-iktar mod possibli preċis għal mm, mistoqsijiet ta' Sinjura Bowles. Grazzi. Issa għaddu għal mistoqsijiet għal intervenzjoniet tal-gruppi politiċi l-ewwel għandna Sur Karas tal-IPP għal minuta u nofs. Grazzi, President, Kummissarju. Sfortunatament, jiena ma nistax nitkellem fuq il-mod eh, negativ li drittijiet tal-Parlament ġew trattati hawnhekk. Però hawnhekk fuq l-istabilità tas swieq finanzjarji mhix l-istess ħaġa bħal meta wieħed joħloq IMF, e eh, Fond Monetarju Ewropew. Irridu natu kompiti għal eh, Bank Ċentrali u l-Rating Agency Ewropea dan huwa l-ewwel eh, pass u tini pass se jkun it-twaqif tal-EMF. Il-mekanizmu ta' stabilità jitlob li jitħol qabel, pero juri wkoll illi għanna bżon ta' mekanizmu tal-prezzijiet u dana juri illi għanna nkunu unjoni politika, soċjali u ekonomika. Għanna bżon ta' unjoni għawija fi klimiħor. Il-mekanizmu eh, ta' stabilizzazzjoni finanzjarja l-aħjar motu għal nibqaw fuq il-kriterji ta' eh, Maastricht li nirrispettaw il-patta stabilità u tkabbir u intemmu in su intern u il-politika ta' kompetizzjoni aggressiva u politika ta' investimenti aggressiva biex nkunu nistaw nżommu it-kabbir u l-impiegi u ma jkonnix eh, nużaw il-flus ta' ċittadini. Grazzi ħafna, issa fisem l-SD, il e senjora Podimata, zewġ minuti. kirja proedre, Grazzi ħafna, Senjora President, Komissarju, memx dubju illi d-deċiżjoni meħuda fid-9 ta' April biex inwaqfu l ifsm kien essenzjali importanti ħafna għal munita waħda mod ġenerali għall istabilità fiż-żona euro. U għalhekk il-Parlament li talab għal dan minn qabel kien kuntent għal din id-deċiżjoni. Id-deċiżjoni u kol għanda xtaqsam il-malfat li kunem din istabilita u forsi eh, ftit tard iżda sa fl-aħħar batna messaġġ ta' solidarjetà u ta' għaqda min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Messaġġ illi wasal għal EIB u għal Bank Ċentrali u jiena nemmen li din il-prattika timxi skont spiritu ġenerali, deċiżjoni mill-ministri fiż zona euro. Ovvjament dawn huma miżuri provizorji iżda jekk tassew eh, nixtiequ nitalmu lezzjonijiet mill-kriżi attwali, eh, ovvjament ma rridux nistennew għal kriżi li jmiss u passi sabiex eh, namlu interventi biex inħarsu roħna minn ġifijiet li sta' jkun hemm. Dan huwa il-waqt li noħolqu mekkanizmi permanenti issa li jaħdmu fuq bażi ta' prevenzjoni, mhux ġala darba l-affarijiet ikunu seħħew. Ovvjament irridu nappoġġaw l-organizzazzjonijiet u rridu nieħdu azzjonijiet meħtieġa iżda ma rridux ninsew illi l għan ewlieni huwa li konna rkupru solidu fiħdan l-ekonomija Ewropea. Hemmhekk Jiena nħoss neħtieġu sforzi li jiffukaw ukoll fuq l-impigi, kohezjoni soċjali kif ukoll fuq it-kabbir. Lan għandha tkun illi konna inċentivi u miżuri ta' prevenzjoni li jappoġġaw l-isforzi tal-Istati membri kollha u ċittadini. Grazzi ħafna. Issa għanna kellima oħra. Nibdew mis-Sinjura Beres. Grazzi, Signora President. Kummissarju, kif eh, inti taf f'dan il-Parlament aħna tant qed nieħdu pjaċira li sa fl-aħħar is-solidarjetà immanifestat ruha. ċeħut eh, minna eh, dispjaċuti għalli ġdomna xi ftit tax wara l-inizjattiva mis Sir Herman Van Rompuy. Sa dan it-tant is-swieq wet u xogħolhom. Issa li issa għanna din l-inizjattiva ta' Solidarjet Ewropea, rridu naraw allura minn fejt tlaqna u rridu narfu wkoll li s-sitwazzjoni li eh, s-sitwazzjoni li għanna issa hija riżultat ta' eh, nuqqas ta' governanza ekonomika dejali fiħdan l-Unjoni Ewropea. Eh, kollega Karas kellem dwar il-pat ta' stabilità, iżda dan il-pat waħdu mhux biżejjed. U allura aħna l-ħafna żmien injorajna l-problema tal ċaqli possibli eh, possibbli ta' dejn sovran ta' ċertu pajjiżi tal-Ewropa sa' mill-Ottubru 2008 mill-introduzzjoni tal-bilanċ tal-feċalitajiet tal-ħlasijiet, eh, numru ta' persuni talbu għal artiklu 122 li ġi investigat. Sfortunatament, aħna għadna qegħdin nistennew sabiex ikonna aktar deċiżjonijiet b'saħħithom u soluzzjonijiet ukoll. Mhux biss neħtieġu governanza tajba eh, biex ma nkunux, nerġawx nsibu ruħna fl-istess sitwazzjoni. Iżda jekk nerġgħu ninsabu nsibu ruħna fl-istess problemi, rridu ovvijament ikonna mekkaniżmi eh, li nkunu ħsibna għalihom minn qabel. Minn barra dan. Jiena jiddispjaċini għal fatt li stati membri għandhom dan il-Special Purpose Vehicle fi żmien meta għandna dubji dwar il-funzjonament ta' dawn il-mezzi fuq is-swieq titkellem il-President, jiddispjaċini ninterrompik il ħinti tiegħek għadda. Issa għanna il-catch the eye. Sie hatten zwei Minuten Redezeit und haben zweieinhalb Minuten gesprochen. Signora Beres, inti kellek żewġ minuti, eh, tkellimt għal żewġ minuti u nofs. Okay. Ja, das ist, eine gute, das ist ein guter Weg, um damit zu verfahren, weil wir dort noch Zeit haben. Machen wir das am besten so und dann bleiben wir innerhalb. Tajjeb. Dan il-mod nibqaw fiħdan ir-regoli u ovvjament ma naqsux il-ħin għal ħaddieħor. Grazzi tal-li fimti situazzjoni. Mela kif kont qed ngħid, issa nadu għal catch the eye. Nibda billi eh, ngħaddi l-kelma li kollega Posescu issa. În data de 9 mai, ministri de finanze din statele membre au decis crearea... Grazie, fid-disa ta' Mejju, il-Ministri ta' Finanzi deċidew illi waqfu mekanizmu ta' stabilità u dan huwa parti minn pakket lan huwa illi nizguraw illi inħarsu iż-żona euro u nirristrutturaw mill-ġdid il-finanzi tal istati membri biex jekk ikollhom bażi soda. U rridu nużaw dana kollu b'mod effettiv fi stati membri fejn irridu ovvjament jistabilizzaw is-sitwazzjoni tagħhom. Allora wieħed irid iqis sitwazzjoni ekonomika tal-pajjiżi. L-Unjoni Ewropea wieġbed dan il-mod għal sitwazzjoni ta' kriżi li ma kienitx imħejja biżejjed għaliha. Eh, Kummissarju Barnier Eh, minħabba il natura temporanja dan il-makkanizmu li se jdum tliet snin u minħabba il-bżonn tal-Unjoni Ewropea li jkollna reazzjoni ta' malajr għal-kriżi li jistgħu jinqalgħu taħseb li dawn mekkanizmi għandhom ikunu issa permanenti u xejn il-finanzjament meħtieġ. Grazzi ħafna il-kollega Obermauer issa. So, Danke, Frau Vorsitzende. Iva, grazzi, Signora President. F'każi ta' kriżi, il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea mm, ovvjament huma se jingħaqdu flimkien u din mhix xi ħaġa li se tkun soluzzjoni problemi tagħna għaliex l-Unjoni Ewropea Għanna stati membri f'sitwazzjonijiet finanzjari differenti u ċirkostanzi differenti u daw għandhom qoddimhom problemi differenti. U allura li qegħdin nagħmlu għalli nipposponu li nidu deċiżjoni ċittadini tal-waqt eh, se jkun huma li se jkollhom iħallsu. Issa ejja naraw ukoll il-rating agencies għaliex dawn ma jridux jagħmlu lilhom infushom eh, bil-kapitali b'rati ta' interessi baxxi, allura dun isuhom dawn l-aġenziji u naraw id-dependenza fuq l-Aġenziji tal-Istati Uniti. U allura hemm ħafna kompiti importanti li dawn l-Aġenziji jridu jitlu għalihom u kol dawn se jiġu u kol eh, mistoqsijat eh, minn eh, entitajiet privati. Allura se tkun il-pożizzjoni forsi din id-deċiżjoni ma ħsibniex biżejjed dwar u se naslu għal aktar dejn. Kollega Rubik issa, minuta. Grazzi, President, Komissarju Barnier. Għalija, il-mistassija ja kif l-istajk ħajkonna stabilizzazzjoni u tkabbir ekonomiku. Meta naraw il-budget tal-2011 li għedin negozjaw palissa, nixtieq nkun naf jekk inti tafx dwar xi linji ta' budget li saw waslu għal aktar impatt pożittiv fuq l-impjiegi Kif nistaw natu appoċ aħjar l-SMEs u kif jista' jkun kol aktar mezzi għal eh, dawk li jaħdmu fi dan l-intrapriża? Ovvjament jekk aħna ndaħlu aktar nistgħu nqasmu aktar u ovvjament ikun aktar ġustizzja fl-Ewropa il-kompetizzjoni jew il-programm ta' kompetizzjoni u programmi simili dawn jistgħu jenuna fil-ġejjieni u l-programm CIP bħalissa wkoll eh, irridu noqdu attenti għalih għaliex anki fl-analiżi tagħna rridu naraw li ma linji ta' budget se jeqirdu l-impjegi li huma ovvjament huma neutrali u li ma tassew qegħdin joħolqu impjegi ġodda. Ġibu, s sinjura Beres għanda minuta oħra. Grazzi ħafna, senjura President dwar li IB naseb waħda mill mistoqsijiet hawnhekk hija ta' tlima ċirkostanzi tista' eh, sellef eh, eh, permezz ta' dan il-mekkaniżmu mis-swieq u se jkun hemm impatt ukoll fuq ir ratit interess. Kummissarju, jiena nixtieq ukoll insaqsik ma taħsibx li fil-grupp ta' ħidma ta' Van Rompuy komissarju Rain għandu koli għajem il-kustjoni tal-pooling tad-dejn sovran. Kustjoni li palissa mish edha tiġi diskussa, tiġi diskussa li lin mill-grupp ta' ħidma. Iżda naħseb din dan grupp ta' ħidma ta' min eh, għandu għansi jiffoka fuq eh, dan il-pooling. Grazzi ħafna biex nikkonkludu il-Kommissarju Barnier. Euh, si vous voulez bien, notamment sur la question euh, importante des. Grazzi. Dwar din il-kwistjoni tal-Eurobonds u l-aħħar punti li smajna mill-Sinjura Beres. Naseb li s-Sur Ren għandu jwieġeb dawn il-mistoqsijiet direttament u se jagħmelek bil-miktub fil-jiem il-ġejjin. Issa il-prezentazzjoni tal-bidu u hemmhekk smajna dwar stress test dawn it testiet ta' resistenza eh, li għadhom ma seħħewx u forsi ma jistgħu ma jseħħux u allura naħseb ta' sew irdu nifmu hawnhekk għal xiex qegħdin nirreferu. Il-Kummissjoni jiset dan u kol, u kol il-President Barroso u kol, tkellem dwar dan u li ren u kol, hemm virtu li konna sistema ta' trasparenza u għalek nireferikom għal eh, tweġiba tal-President Barroso dwar dan. Is-Sur Karas tkellem dwar punt li huwa tassew importanti u dan huwa punt li u wkoll eh, ġifiri il-prevenzjoni. Il-banek jeħtieġu iħallsu għal-banek U fil-komunikazzjoni tiegħi dwar dan is-suġġett permezz tal leġiżlazzjoni fl-2011 se nippruvaw nittrattaw din il-kwistjoni ġifieri noħolqu dawn il-fondi partikolari biex inħarsu il-sistema. U ovvjament il-prevenzjoni dejjem ifisser aktar flus milli nittrattaw dawn l-affarijiet wara li l-affarijiet ikunu seħħew. Din hija għodda waħda fih dan kaxxa tal-għodda lan huwa illi aħna nidentifikaw ir-riski biex bekk dawn ma jsirux kriżi u kriżi mbagħad issir diżastru. U allura se nqisu dawn il-kwistjonijiet kollha, mm, Sinjura Beres inti tkellem dwar sovereign debt xi ftit tal-ħinilu u l-kwistjoni tal-pooling. Tkellimna dwar diversifikazzjoni u kol ta' swieq li hija eh, konċentrati wis fi ftit idejn u allura eh, il-ħolqin ta' Aġenzija Ewropeja jgħaddeja li mbagħad issir proposta leġislattiva fl-aħħar ta' din is-sena u fil-bidu tal-2011. Sinjura Beres mill-ġdid tkellmet dwar il-patta stabilita u it-twettiq Eh, ah, irridu morru li l immin dana kollu naqbel mija kawnek. Aħna diġa waqqafna dan il-mekkanizmu Ewropew ta' stabilita u u kol nishtiq ingwiġeb għal dak li smajna ah, dwar dan il-punt dan huwa mekkanizmu li il-Kummissjoni flimkien mal-grupp ta' ħidma eh, meċi mill-President eh, Van Rompuy eh, se jiddeċidu x'bażi legali se nużaw din il-proposta biex bekk insibu ta' sew mekkanizmu aktar permanenti u faċilità permanenti għal żmini ta' kriżi. Permettu li nikkonkludi billi mmur lura għal dak li ntqal mis-Sinjura Polimata u x-xogħol li qed jitwettaq mill-Greċja naħseb intom familjari ma' dana kollu dan l-impenn minnaħa tal-gvern eh, Grek eh, dawn jeħtieġu ovvjament eh, jagħmlu x-xogħol tagħhom u il-kriżi li affettwat il-pajjiż u ovvjament il-possibilità li dan il-kriżi tinxteret ovvjament dana kollu jidentifika l-interrelazzjoni li hemm bejn l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea u ovvjament allura l-Unjoni titturi determinazzjoni Eh, twettaq riformi fundamentali biex bekk noħol u stabilita għal zona euro kollha kemmi. Deċiżjoni tal-ECOFIN fit-9 ta' Mejju għal ħolqien ta' dan iż-żewġ mekkaniżmi eh, ċertament eh, indikat illi l-Unjoni Ewropea kellha reazzjoni ta' malajr biex ovvjament tilqa' dawn l-isfidi. Iżda rridu nikkoordinaw din is-sitwazzjoni ekonomika u budġetarja. Ovvjament, il-koordinazzjoni pala terminu jridu nqisuh pala f'sens usa unek forsi aħjar nitkellmu dwar eh, unjoni. Issa fis-sitwazzjoni attwali aħna tallimna lezzjonijiet tagħna, eh, ovvjament di mhix l-aħħar tal-istorja, irridu nqisu wkoll il-konklużjoni li nistgħu niġbdu. Eh, tallimna lezzjonijiet tagħna dwar il-xokk għall-euro u Greċja bil-governanza se tintalab tieħu reazzjoni għas sitwazzjoni U anke biex ikun hemm sorveljanza eh, hawnhekk ukoll. Irdu nagħmlu dan kollu issa rridu nagħmlu aktar. Irdu nitkellmu ċittadini, ċittadini illi jistennew illi aħna mwessaw l-outline tagħna, illi niġġeneraw it-kabir ekonomiku, niġġeneraw l-impjegi, nitkellmu dwar is-sorveljanza, regolamentazzjoni, prevenzjoni u l-inizjattivi u kol terminu ieħor dan li rridu nużaw fl-istrateġija tal-2020 biex bekk noħolqu it-kabbir eh, l-impjigi biex għallura eh, fit-tini parti tal-portfolio tija jina qed naħdem fuq kwistjoni li jina sen ressa fil-bidu ta' ottubru fl-imkien ma l-assistenti tijaj għat ta' suq wieħed biex bekk il-bażi, l pjattaforma tal-ekonomija Ewropea, ġifiri s suq u wahdini tal-ċittadini tagħna fejn għandna numru kbir ta' semmis li mhux neċessarjament jisibu ruhom eh, hemmhekk. U allura jekk dan is-suq irriduħ li jaħdem ma' servizz ta' semmis konsumaturi ċittadini, eh, irridu tassew noħol u eh, tkabbir ta' 2%. Għalridu nżommu dan kollu f'moħħna dawn huma inizjattivi li rridu nieħdu biex bekk aħna jkollna reazzjoni għal ħafna mit-talbiet li smajna min-naħa taċ ċittadini. Grazzi ħafna biex nikkonkludu dan id-dibattitu għanna mozzjoni għal riżoluzzjoni b 7047 u dan mill-Komitat